Toħra, ma nasiex din il-proċedura hija b'saħħitha biżejt, għalhekk nixtieq nitlob lill kollegi tiegħi biex jippruvaw jirriformaw din il-proċedura sħiħa. Grazzi tassew, iżis kollegi, mela qabel ma ngħaddu għal kellima li fadal fuq il-lista. Kelma qassira għandi xi aħbarijiet rigward artiklu 2 wieħed sitta tar regoli ta' proċedura Skużawni dwar din interruzzjoni qasira mela għandi erba aħbarijiet ngħidilkom. U dawn huma dali ġej. Il-kumitati għandhom daw l-aħbarijiet jgħaddu rigward dokumenti li ġew adottati mill-Parlament rigward il-Parlament il-finanzjament il-fond tal-Parlament Ewropew din toħroġ mill eh, l-2010 hemmhekk hemm rapport tal-Kunsill tal-Parlamentu tal-Kummissjoni rigward it-tnaqqis tal-sustanzi ta' dannu f'dak li għandu x'jaqsam l elettronika Waħda minnhom għandha ħirġa fis-16 ta' frar rigward il-direttiva tal konsil tal-Parlament biex menda il-direttiva 201 għal slash 38 ġe rigward il-medicina falsifikata Unbatem il-pozizjoni tal-Parlament fl-ewwel qari ta' April tal-22 tal-2009 rigward direttiva tal-Kunsillu l-Parlament biex tamenda id-direttiva tal-2006 tal-Komunità Ewropea minnaħa tal-Kunsillu tal-Parlament rigward id-dewmin tal-copyright u drittijiet oħra Fl-ħarnet il-Parlament, il-pozizjon tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tiegħu fin-11 ta' Novembru tal-2010 direttiva tal-Parlamentu tal-Kunsil rigward amministrazzjoni intelligenti tal-fondi ta' finanzjament kif ukoll din għandha x'taqsam direttiva tal-2003 41 tal-Komunità Ewropea u ir-regolament li tinvolvi żewġ regolamenti f'daqqa. F'artiklu 216 dawn għaddew jekk aħna jekk ma nirċevux aġġezzjoni daw ħajkunu approvati u dan qed ngħid minn issa għal 24 si oħra. Grazzi tas. So, jetzt machen wir weiter mit den eingetragenen Rednern in dieser Debatte und es erhält das Wort Frau Mela, issa ħanadu għal blok